Okay, very well then, despite some colleagues from ITRE are still here. Minkejja li għatanna kollegi ta' ITRE għonek, xorta ħan ibda li xinkalla ma' l-astux għaxan ħafna punti fuq l-agenda. L-ewel għanna l-adozzjoni tal-agenda, jekk ma' xoġġazzjonijiet l-abbozza l-agenda jiġi adottat minna il-bidliet. U issa, jekk jġobkom, kollegi ta' ITRE tkellmu barra. Għandi bżon il-kwiet.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 Jena u koll nilqa l-Giacomo Fassina mill-DG Expo u nsellem l-Rokanjevski li ħajkun qiegħed iħallina u uh, mill-ewwel ta' jannar. Fissam il-Kumitat MV nirringrazzjom tal-appoġġ kollu li tawna matul is-snin u kordjalment nuguralhom kull suċċess. Fuq l-interpretazzjoni għandkom 10 lingwi ġifiri mandkomx l-Estonjan, il-Latvjan, il-Randis u il danis aħna ovvjament il-laqa tkun web streamed pas-soltu. Issa, Għanna punt erba fuq l-agenda. votaw għal darba oħra naf li għajjajtu ma nippruvaw inħaffu mħiġ votazzjoni twila din. Nivvotaw l-ewwel fuq ir-riforma tas-sistema tal-Unjoni Ewropea ta' rizorsi propi ir-rapporter Iva Bellet nistgħu nibdew mill-ewwel bil-kompromess numru wieħed minnu favur kontra sanzjonijiet għadda kompromess 2 favur kontra sanzjonijiet għad emenda seba favur kontra sanzjonijiet maddieċ, emenda disa favur kontra sanzjonijiet maddieċ, kompromess Tlita favur kontra sanzjonijiet għadda, kompromess serba favur kontra sanzjonijiet għadda, emenda 33 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, kompromess 5 favur, kontra astenzjonijiet għaddiċ, emenda 40 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, kompromess 7 4 favur kontra astenzjonijiet għaddiċ, 6 favur kontra astenzjonijiet għaddiċ, 9 favur kontra astenzjonijiet għaddiċ, 8 favur kontra sanzjonijiet. Le, aħjar niverifikaw għonek. Has everybody voted? Kulħadd ivvota veru? Veru l-votajtu ma mela votazzjoni magħluqa. Adottata. L-aħħar vot minnu favur, anzi, skużawni, skużawni il-President il-votazzjoni miftuħa. Għat id Votazzjoni maluqa. Għaddiet proset li rapporter. Punt 5 Strategija Ewropea ta' Promozzjoni tal-ċaħsar rabar. Rapporter Giorgio Herbani. Kompromess numru 1, a favur kontra sanzjonijiet għaddit. Amenda 12, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Għaddiet 19 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 22 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 23 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 25 favur kontra sanzjonijiet għaddit 30 favur kontra għas sanzjonijiet nivverifika. What is closed? Sena maluqa. Ma ditx. 30 favur kontra astensjonijiet. Ma ditx. 29 favur kontra sanzjoniet maddeċ. 28 favur kontra sanzjoniet maddeċ. 20 favur kontra sanzjoniet maddeċ. 26 favur kontra sanzjoniet maddeċ. 32 favur kontra sanzjoniet għaddit, 33 favur kontra sanzjoniet għaddit, kompromess 2 favur kontra sanzjoniet għaddit, 39 favur kontra sanzjonijiet maddiċ 40 favur kontra er, kontra ollu jdejkom sanzjonijiet ħan iċċekkja. Sinimman għam għaddit. Tlisa favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Amenda 42 f'tini pajt favur kontra sensenijiet ma ditx. 50 favur. Amenda 15 żewġ partijiet favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tini parti favur kontra astenzjonijiet ma ditx. Vota 50 favur kontra sanzjonijiet ma diċ, ditx, 50 favur kontra sanzjonijiet kontra sanzjonijiet. Nitċekja. Closed. Adopted. 53 for. Against abstentions adopted. 54 for against, abstentions rejected 55 for, against, abstentions adopted 56 for, against, abstentions check. Close. Votazzjoni maluqa, għadda. 57 favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. 58 favur. Emenda 58 l-ewwel parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. 59 favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet, 69 favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Niċċekkjaw 62. Close. Luqa. Għaddit. 60 favur kontra assenzjoniet maddiċ, 60 favur kontra assenzjoniet maddiċ, 64 favur kontra assenzjoniet għaddit, Kompromess serba favur kontra oddit. sanzjoniet għaddit. 77 favur kontra assenzjoniet maddiċ. Verifika tajja prosot nċekjaw. Verifika votazzjoni maluqa. Addit. Kompromess 5 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 8 tini pajti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 85 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 86 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 87 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 93 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 88 favur. design? Le. Verifika design. Allora? Maddiċ. 88 favur kontra astensjonijiet. Il-PPE 88 favur kontra Astenzjonijiet nċekjaw. Stazzjoni maluqa. Għaddit. 92 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. 94 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. 89 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Waħda design favur kontra astensjonijiet għaddit. Sitta design. Diktaqa. Erba design votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet. Verifika. and vote is Votazzjoni maluqa. Għaddit. It-tieni parti favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Emenda 20 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 21 favur kontra assenzjonijiet ma nafx nċekjaw Kieku istaw tollu ġejkom jħassra sejnuna ħafna. Nakunu għadin nivvotaw tamel vera differenza, votazzjoni maluqa. Maddiċ. 24. Favur, kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. 63 favur, kontra. Astenzjonijiet, Nifferifika. Closed. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. disajn minu favur kontra astensjonijiet maddiċ, disajn favur kontra astensjonijiet maddiċ, disajn favur kontra astensjonijiet maddiċ, 100 favur kontra Um, verifika. Mela, votazzjoni. Għaddit. Mija wieħed favur. Kontra. Astanzjonijiet. Maddiċ. Mija tnejn favur. Kontra. Astanzjonijiet. Maddiċ. Mija tlieta favur kontra astenzjoniet għaddiet 104 favur kontra astenzjoniet maddiċ 105 favur kontra astenzjoniet maddiċ 106 favur kontra aħjanħu verifika fuq għadim. Għallu votazzjoni għaddiet. Kompromess sitta favur kontra sanzjoniet għaddiet. Wieħed wieħed sitta favur kontra astensjonijiet maddiċ. Wieħed wieħed erba favur kontra astensjonijiet maddiċ. Wieħed wieħed ħamsa favur kontra astensjonijiet maddiċ. Wieħed wieħed seba favur kontra astensjonijiet maddiċ. Wieħed wieħed tmin favur kontra astensjonijiet għaddiet. Wieħed tnejn erba favur titverifika wieħed wieħed sminja, verifika fuq wieħed wieħed sminja. Votazzjoni mal-luqa. Għaddit. Grazzi. Wieħed tnejn erba favur kontra stenzjonijiet. Maddiċ. Wieħed wieħed disa favur kontra stenzjonijiet. Maddiċ wieħed tnejn wieħed favur kontra sanzjoniet għaddit, wieħed tnejn tnejn favur kontra sanzjoniet għaddit, bat il-premessa favur kontra sanzjoniet għaddit, le, emenda erba favur kontra sanzjoniet għaddit, mi emenda ħamsa favur kontra sanzjoniet għaddit, emenda sitta favur kontra sanzjoniet għaddit, emenda seba favur kontra Assenzjonijiet? Nitċekja. Tiġat il-kom li għal verifikaw Anticipajtkom. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 8 favur kontra sanzjonijiet, maddiċ, emenda 9 favur kontra sanzjonijiet għaddit. U fl-aħħar votazzjoni finali, votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa. Adottata proset li rapporter, grazzi tal-li fakkartuni biex nitċekja. Um, no, no, there's one point before. So may I ask you those who want Mela dak minkom li tidu tħalluna u tmorru tiċċelebraw dak li ħad tiċċelebraw oħorġu mill-kamra malajru bla storbju.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 So, okay. Tajjeb, grazzi. Nibdew mill-ewwel bil-punt sitta fuq l-aġenda. Semestru Ewropew għal koordinazzjoni 2018 naddi il-kelma mill-ewwel li rapporter għal PPE. Sur Melo, Wakey, wakey, <laughs> floor is yours now. <laughs> Fidejk sur melossa. Kieġobkom kollegi. Ħallu l-rapporter jagħmel xoħlu. Utina prezentazzjoni tiegħu. Ejfa. Iva. bil portugis id debattitu fuq il semestru Ewropew li l-opportunità li diskutsu l politika ambientali u soċ-ekonomika fil-kuntest tal-filup sostenibli. Il-dokument li għandi naħseb huwa puntat luq tajjeb li mbagħad naħdmu għabbażi tiegħu iktar quddiem. Hemm bżonn impoġġu fil-prassi prinċipi tal-pilastru soċjali Ewropew u l-Istati membri kollha l-istituzzjonijiet. Weħdu li jemlu dan, is-saħħa għandha valur partikolari fi għanfissa u għandna bżonn ninsaxħu l kożjoni soċjali u l prosperità Anke fil-kontest avvenimenti attwali aħna nafu fiex qegħdin u protezzjoni ċivili Trid ukoll ehm, tis saxħa hemm bżonn ta' iżjed fondi u hemm bżonn ukoll nkunu nistgħu niġġieldu per eżempju il-nirien eh, fil-foresti fost affarijiet oħra bħalissa mnixfa fl-Ewropa tisfel kien hemm arar terribli, uragani, u dan kollox ifisser li sinjatari tal ftajim ta' Pariġi jridu issa jamlu miri iktar oġġettivi u ambizzjużi. Aħna qegħdin nitolbu għalhekk li jkun hemm strateġija ta' żvilupp sostenibbli għal foresti u fondi biex jenuna nadattaw għat-tibdil fil-klima. Grazzi ħafna. SND, ECR, Gua as. Ma għaw xaħat li rrit jitkellem? Le? Kommissjoni mela. Grazzi ħafna. Nittama tistaw tisimawni għax mhux qed nara mikrofonu. Iva mela tista' tinstemma kulħadd qed jisimak director in charge of implementation uh, uh, and uh, support to members? Mela, aħna naħdmu fi Data Ġenerali tal-Ambjent biex natu appoċċu l-Istati Membri u l-Kummissjoni. Tixtieq tirringrazzja l-Kumitat Envi tal-Parlament Ewropew għall-appoċċ anke sabiex nittrattaw din il-kwistjoni u dimensjoni ambientali tal-AGS u tas-semestru Ewropew. U biex nappoġġaw ukoll jkun hemm iktar tħaddi tal-AGS u s-semestru Ewropew. Issa, aħna għandna għatta kummenti x'namlu speċifikament fuq l-opinjoni, la bost opinjoni li ġiet prezentata. Paragrafu wieħed la bost opinjoni qed titlob għażvil modell ġdid ta' żvilupp fil-kas ta' investimenti strateġiċi fuq sma partikolari tiftakru forsi li fil-komunikazzjoni ta' Kummissjoni fuq semestru Ewropew ta' 22 ta' Mejju ta' din is-sena. Aħna għedna li l-miri ta' l sostenibbli sostenibli issa tiġu integrati bisħieħ fis-semestru l-AGS 2018 Fil-fat tiffoka iżjed fuq tkabbir sostenibli fej għattajt l-investiment li jisaxħaħ il-sostenibilità ambientali għandu l-potenzjali li jizid il-produttività fl-ekonomija kollha permezz ta' aktar efficienza ta' rizorsi u inqas spejjeż tal-input fil-waqt li naqsu l-spejjeż esternu l-impatti reġijiet issemmi wkoll l-investiment fukat fuq sma bħas-saħħa u l-ekonomija ċirkolari jistgħu jżidu kemm il-produttività kif ukoll l-impjiegi biex il-pubbliku investimenti fil-infrastrutturi tal-ilma u tal-skart biofuels, l-biokimika ma fost eżempji illi nistanati u għalhekk aħna nixtiequ nitolbu li kumitat Envi sabiex jagħti l-appoġġ tiegħu permezz ta' referenza wkoll għal dan F'paragrafu 8 mbagħad sara bozz opinjoni qed titolbu l-Kummissjoni toħloq strateġija sostenibbli għal foresti l-Kummissjoni taqbel perfettament mal-importanza ta' ġestjoni sostenibbli tal-foresti u bżonn biex ikun hemm mhux biss il-foresti iktar reżiljenti għal effetti ta' tibdil fil-klima sabiex jintuża ħjar ukoll potenzjal tagħhom sabiex tittaffa il-bidliet fil-klima bil saħħu il-, -il funzjoni tagħhom bħala carbon sinks u dana eh, jinsab ħafna strateġija Ewropej, strateġija tal-foresti, il-pjantazzjoni tan-natura, il-strateġija ta' biodiversità tal-adattament tal-bidla fil-klima u koll u għatta strumenti leġislattivi u strumenti finanzjari u koll jinsabu disponibli biex jgħattu dan l-appoċ direttivi ta' natura il-fondi tal-svilupp rurali taħt il-pak, eccetera. Reċentement fil-23 ta' novembru ta' din is-sena minħabba n nirien li kien hemm riski ta' tibdil ta' klima fl-Ewropa, Kummissjoni proponiet il-ħolqien ta' riserva eh, ta' salvataġġ ġdida bħala parti mill-pool ta' protezzjoni ċivili Ewropew sabiex inżidu il-preparazzjoni u l-mekkaniżmi tal-protezzjoni ċivili wkoll f'dak għandu x'jaqsam mal-nirin fil-foresti l-sfidi gbar li għanna qoddimna unnek huwa l-impoġu dan kollu fil-prattika u għalhekk aħna e, sejħa tagħkom għalek aktar ġestjoni e, sostenibbli tal-foresti kif ukoll iktar protezzjoni jagħmlulna l-qalba, ġifieri aħna bażikament minn banna nitolbu lill-Parlament Ewropew speċjalment il-Kumitat Envi sabiex tagħtu l-appoġġ tagħkom għall-inklużjoni ta' sma aktar strateġiċi f'paragrafu wieħed tal-bozz l-opinjoni tagħkom u kummentan għandu x'jaqsam mal-suġġerimenti tagħkom tal-foresti li aħna nilqgħu grazzi ħafna ta' l-appoġġ li tajtuni. Mela, rajt il-xaħat juħor minnaħat tal-Kummissjoni jew sejr żball. Iva, jekk joġbok. Komment qasir minna ħatija, kiva fil-qosor, ħafna xil kollega skellem b'mod estensiv, imma nixtieq ringrazzja l-Kumitat fissem l-Unità ta' sekretarijat aħna li għadin nfasslu l ġijas aħna nsegwu dak l li tagħmlu intom tannu eżerċizzju fi żvilupp addizzjonali għalhekk dak kollu li qegħdin tagħmlu intom jgħinna ħafna. Grazzi, grazzi rapporter. La jixtieq jixtieqx jitkellem. Mela issa fuq il-kalendarju l-iskadenza l-emendi hija 13 ta' Diċembru 2017 fil-11 ta' filgħodu bl-Ingliż biss. Il-votazzjoni għandha ssir bej l-24 u 25 ta' Jannar 2018 u votazzjoni fikon issir wara u mbagħad mit-22 ta' Frar 2018. Tajjeb wisq. Nara jekk għandix il-mistedni magħna tiġà ħalli fil-każ nkunu nistgħu nkomplu bil-punt li jmiss. I have to wait for information if Mr. Imma rrit nara l-ewwel jekk jinsab x'mana l-mistieden. Very well then, um, we can continue with... Tajab, ħafna għal nistaw nkomplu sab il punt numru 7 fuq l-agenda tan ġifiri l-skambju annwali mad direttur tal-JMA. Dan huwa dialogu regolari li aħna jkonna ma lema ġifiri għed gost li tikonna l-opportunità li niddiskutu diskutu il-programma s-sena 2017-2018 u nitkellmu fid-dawl ukoll fuq fuq l-iżviluppi tal-istati membri wkoll ħalli nisimaw l ħbarijiet il-ġodda minnaħa tad dirittu Guido jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sur President, Sur President Sinjuri, Lodwa Tajba. Huwa nur kbir eh, għalija li rġaqija tawwek biex natikom rapport fuq dak li ġar matul din l-aħħar sena. Nixtieq illi nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja lis-Sinjura Biljana Borzan għall kooperazzjoni tajba li kellna. Wara ktar minn sena ta' ħafna inċertezza, għalmenu issa neħejna dubju kbiru ħafna. Issa fl-aħħar nafu li ħa immorru u nċaqalqu Amsterdam. Ir-relokazzjoni u tħejjija tan-netwerk tal-Mediċina Ewropea u il-fatt li ħanitilqu mir-Renju Unit, dan poġġa verament ħafna pressjoni fuq il-kumpanija tagħna u bħalissa hemm 40 persuna mill ħaddiema tagħna li qegħdin jaħdmu esklusivament propju fuq dan iċ-ċaqli tagħna ġifri ma jistawx jagħmlu x-xogħol tagħhom tas soltu apparti minn hekk, apparti mill-fatt li aħna kellna naqsu l-ammont ta' ħaddiema matul dawn l-aħħar ħames snin, <clears throat> minkejja l-fatt li kellna iktar xogħol x'namlu u iktar budget ukoll. Ġifieri naħseb illi mhux ħan nissorprendikom meta ngħidilkom illi ħafna mill-attivitajiet tagħna huma diġà affettwati minn dan Internament aħna kellna naqsu it-taħriġ, l-awditjar, kellna wkoll nipposponu l-aġġornamenti li vera kellna bżonnhom tal-infrastruttura u sistemi tal-IT minħabba li kellna nagħtu iktar priorità biex naħdmu fuq proġetti telematiċi mferxin fuq livell Ewropew u um, fuq livell estern kellna nibdew innaqsu l-veloċità li bija aħna qegħdin noħorġu il-data tal-clinics tal-esperimenti tagħna tat-testijiet tagħna li għabbażi tagħhom huma eh, bażati rekomandazzjonijiet kellna naqsu n-numru tal-laqatu konferenzi li nistgħu nattendu fi snin li ġejjin u kellna wkoll nissospendu l-pjanijiet għal web portal Ewropew. Jista' jkun li sissa ħadd manduna b'dawn il-bidliet minħabba ix-xogħol li aħna minna u jkolli ngħid illi l-ħaddiema xorta waħda baqgħu ħafna id-dedikati għax-xogħol u l-programm ta' ħidma tagħna iżda l-kolkemm aħna rridu nkunu lesti u preparati minħabba li l-impatt fuq il-kwalità u l-effiċenza tal-attività tagħna ħadd tkun iktar viżibbli. Mela b'dan kollu f'moħħna jiena nixtieq ngħid li jiena sodisfatt b'mod partikolari din is-sena minħabba li xorta waħda stajna namlu ix-xogħol tagħna bl-istandards ta' kwalità li jintom qed tistennew minnha u nixtieq illi naqsam xie xi attività oħra addizzjonali qabel ma ngħaddu għal din e, il-bidla. Per eżempju, xift il-ġimgħa ilu kien hemm il-bidu ta' sistema mtejba tal-Eudra Vigilance. Din kienet sistema ta' informazzjoni importanti ħafna li kienet verament is-sinslan tal-mod ta' kif aħna nistgħu noħorġu bir-rapporti fuq side effects tal-mediċina fl-Unjoni Ewropea u din verżjoni verament ta' tejjeb ir-rapporti u l-analiżi. F'Settembru aħna kellna l-ewwel smih pubbliku fl-ħdan l-EMA u l-kollega tija ta'kom Linda McEwen ek qalet fil-fat meta attendiet l-ismi pubbliku illi noffru pjattaforma lil pazjenti sabiex jgħidu jirrakuntaw l-istejjer tagħhom kienet l-aħjar ħaġa stajna nagħmlu. Nix ringrazzja lil dan il-kumitat minħabba li jintom verament kelkom ruol importanti biex naslu ħalli norganizzaw dan is-smieħ pubbliku. Apparti minn aħna rnexxielna ikollna il-possibilità li noħorġu bi provi aħjar. Billi ntejbu l-approċ tagħna. Naħseb li palissa verament edin naqsmu qegħdin eh, nirpu ħafna rekords aħna fil kontesta tal-pariri xjentifiċi fis-sena 2017 u dawn il-proċeduri huma verament importanti. għal eh, teknoloġija tal-kura tas-saħħa għal pazjenti. Edin naraw li issa illi edin nidħlu fil-periodu ta' 16 xar ta' tranzizjoni li ħajwassalna sabiex aħna nitċaqal u f'Amsterdam, naħseb illi dawn kienu l-affarijiet kollha li aħna qed niksbu. Dan kollu fil-fatt jikkorrispondi mal-għanijiet tagħna u ħafna mill-ħaddiema qegħdin jgħidulna li huma iva din jikkonsidraw li u lejn Amsterdam. Iżda nixtieq nkun ċar illi meta nċaqalqu aġenzija kbira bħalli jemme hija biċċa xogħol kbira. Anke jekk l-affarijiet kollha jmorru tajjeb, issa dan qed ikun iktar komplikat minħabba timetable ambizzjuża ħafna minħabba illi rridu nitilqu minn Londra sa' 29 ta' Marzu tas sena 2019. Jiena ottimist li ħajrna xilna, izdem ħafna affarijiet li rridu nelbu. Bħalissa l-ikbar problemi problema hija li sa meta ħana naslu biex niċċaqalqu il-bini ġdid tagħna f'Amsterdam mhux ħajkun lest biex jilqana. Eddin naħdmu ħafna mill-qrib mal-gvern Olandiż ħalli nsibu soluzzjoni oħra temporanja li għanda tinstab mill-iktar fis possibli minħabba li dan il-bini li ħajn tuża b'mod temporanju ħajkun importanti ħafna biex aħna nkunu nistgħu nibqgħu naħdmu sanno sal-aħħar tax-xahar ta' Marzu 2019. Dubju kbir ieħor huwa kemm mill-ħaddiema tagħna ħa jiġu magħna Amsterdam. Aħna skont l-istħarriġ intern tagħna naraw li 81% tal-ħaddiema tal-EMA lesti illi ċarqu li Amsterdam iżda dan huwa l-aħjar kieku ħaġa tista' tiġri iżda dan ħajfisser li ħanitilfu persuna waħda minn kull ħames ħaddiema li għandna telfa pal dam tal-ħaddima verament ħajkoll impatt qawwi fuq il-mod ta' kif aħna qegħdin naħnu fuq l-attivitajiet tagħna u apparti minn hekk ma nafux eżattament min lil min ħanħadmu. Ġifieri ma nafux min ħaj jiġi Amsterdam u min mhux lest illi jiċċaqla. U biex inti tibdel persuna li għandha ħafna esperjenza, jitkollok bżon ħafna uh, snin u koll. Allura bżon li nippjanaw tajjeb ħafna, kif għamilna internament u l-fat li r-Unjoni ta' titlaq mill-Unjoni Ewropea importanti li x-xogħol li mbagħad jitqassam bejn is-27 stat membru. F'din l-aħħar sena aħna rajna illi għamilna ħafna xogħol analitiku sabiex nidentifikaw in-nuqqasijiet li kellna fil- fl-esperjenza li ħanitilfu wkoll u kolli ngħid li verament kelli qalbi imqawija ħafna bil-fatt u bl-approċ proattiv li qed jieħdu ħafna mill-istati membri, ħafna minnhom diġà qegħdin jinvestu b'mod konkret din il-tranzizjoni. Għaddi raġuni jena nishtiq nejt li l-isforzi konġunti minnata li jemmej u l-istati membri jistaw jipermettunna li aħna nżommu l-attivitajiet ewlenin ta' nazda jem xiftit mill ma li zgur ħajkun effettwati ħansem miftit minnom mela aħna kunu eh, sforzati li naqsu l-parteċipazzjoni tana mal-partijiet interessati u l-kwistjoni ta' l-audit. Rridu forsi anka innaqsu il-kwestjoni tal-regolamentazzjoni aħjar il-direttiva tad-data protection u anka il- leġislazzjoni tal-tamir mediku ridu kollu niposponu il-pjan għal terapija avvanzata u anka rridu nipposponu wkoll it-tlestija tal-pjan ta' kooperazzjoni mal-ombudsman u dan huwa ta' diżappunta lina minħabba li aħna fost dawk l-istituzzjonijiet li l-iktar nistaw nibbenefikaw mill-approċ stret ħafna tal-ombudsman illi eh, lan taħħawa li tejjeb il-prattiċi amministrativi. L-aħħar eh, revizjoni li għamlet li kienet pozittiva tal-tilqim eh, urid kemm importanti li aħna ikonna il-fiduċa tal-pubbliku tappoġġana biex inkomplu għaddejn biex xogħol tagħna. Grazzi ħafna e, u għabbiex intemm jiena nixtieq ngħid illi dan huwa l-iktar moment kritiku fl-istorja tal-jemmej minn mindu ila teżisti 22 sena blażla ta' Amsterdam aħna nistaw nistennew li mhux ħajkun hemm kriżi għas-saħħa tal-pubbliku, mhux ħajkun hemm nuqqasijiet fil-monitoraġġ tas-sigurtà tal-mediċina u laqas ħajkun hemm dewmin partikolari fil-approvazzjoni tal-mediċini, iżda dan ukoll ħajkun minħabba li aħna rridu nagħmlu ċertu sagrifiċċji fil-kuntest attivitajiet oħrajn, ġifiri jiena nappellalkom għandna problemi kbar u dimna bħalissa u allura nistaw ninnexxina nelbuhom jekk intom tappoġġawna. Grazzi ħafna għal darboħra sur President u l-Estin Luigi b'xi mistoqsijiet. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Kabeson Ruiz li ħat itkellem fis-sem il-contact person li għana eh, Borzan, jekk joġbok. Grazzi ħafna l-direttur tal-ema jiena nifhem perfettament il-problemi. Bidla dejjem iġib eh, ċertu inċertezzi u jiena naħseb illi nistgħu ngħidu li aħna ċerti li intom ħatamlu minn kollox biex din il-bidla tkun tajba għal l-Unjoni Ewropea kollha. Jiena naf kemm huma kbar il-problem li qed naffaċċaw issa nistgħu nelbombu anka issa nixtieq nitkellem fuq il-kwistjonijiet li nixtieq insaqsik dwarhom. Mela, għandna il-kwistjoni tal-nuqqasijiet u l-inġattivi għall-iktar riċerka. Lema għanda il- l-rwol li toħroġ il-permessi ta' din il-medicina ġifiri dan jikkonċerna l-medicina kollha. Medicina illi palissa hemm problema ta' aċċess għalija minħabba ir-rimbors illi kellhom ikollhom ukoll ċertu ċittadini. Iżda aħna minnaħa tal-Unjoni Ewropea din nappoġġaw ukoll permessa tis-sistema ta' inċentivi ħalli bekk ikun nistgħu naraw li kulħadd ikollu aċċess għal din il-mediċina iżda jiena naħseb li anke fuq il-mediċina din mhix forsi ħassir għada jew pitada iżda il-mediċina iktar speċifika da forsi ċekken anka l-ammont il-gruppi, daqs tal-gruppi. U naħseb li din xi ħaġa li għandha tkun rivetuta minħabba illi naħseb illi għandha tkun sostenibbli din l-azzjoni fuq il-livell ekonomiku anka fuq il-livell tas soċjetà ġifieri aħna naħsbu illi għanna ħafna l-ħtiġijiet bħalissa hemm bżonn li nkunu wkoll flessibbli minn ħadd ċittadini. Bżonn li naħdmu iktar fuq l-inċentivi u eh, nitkellmu wkoll fuq l-esklusività tas-suq. U anke fil-kontest illi aħna qegħdin niddiskutu ġifieri ġildu r-reżistenza tal- l-anti l-antibiotics din hija xi ħaġa importanti ħafna minħabba li Ir-reżistenza antimikrobjali hija xi ħaġa li hija differenti minn riċerka oħra. Is-sostenibilità tas-sistema wkoll rabta ma' sistema tal-inċentivi hija importanti ħafna. Issa fun nuqqasijiet u fil-kontestat til im Naf illi palissa hemm ħafna kampanji għaddejjin f'bosta bladi tal-Ewropa illi qegħdin iwaslu biex ikun hemm nies li jirrifjutaw li jitlaqmu u dan qiegħed iżid ir-riskju naħseb li hemm bżonn li jkollna kampanja ta' trasparenza dwar l-effetti ta' tilqim. Ħalli nolqtu dan din qasta informazzjoni li bħalissa edha twassal biex taffetwa b'mod negattiv liċ ċittadini Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur President, ningrazzjak ħafna Guido razi ta' din il-prezentazzjoni jiena verament nifhem il-fatt illi iċċaqliq ta' lema minn Londra għal Amsterdam hija xi ħaġa li qed ħabbatkom ħafna. U ftit xurilu aħna diġà tkellimna fuq għadin u edna illi hemm bżonn insibu post illi huwa attrajenti għal eh, ħaddiema li huma kwalifikati ħafna u naħseb li rridu wkoll naraw li dawn il-ħaddiema li huma kwalifikati u għandu ħafna esperjenza nkun nistgħu nżommuhom u naħseb illi ħafna min-nies tal-ema qegħdin jieħdu ħsieb il-mod ta' kif iċ-ċaqliqa tista' tkun organizzata. Iżda jiena naħseb illi kuljum irridu nitkellmu fuq il-problemi tal-Brexit f'dan il-Parlament Ewropew. U nistgħu ndumu ġurnata sieħa nitkellmu fuq l-effetti tal-Brexit, iżda iċ-ċittadini għadin jistennew illi aħna namlu iktar mill-li noqogħdu nitkellmu biss fuq il-Brexit, aħna rridu nkunu kapaċi nieħdu azzjoni, rridu nkunu kapaċi ninsolvu problemi prattiċi. U naħseb li dan ukoll japplika għal rappreżentanti tal-EMA. Tal Is-Sinjur Kabezon kienet fuq ċertu punti li huma ta' interess għalina għawek fil-kumitat u anka ta' interess għall-pazjenti. Ġifiri, ejja ma nitkellmux biss fuq il fat li rridu naraw li lema jiċċaqlqu minn Londra għal ehm, Amsterdam. U naħseb li kif qalet is-Sinjura Kabezon hemm il-problema pereżempju ta' resistenza resistenza antimikrobjali Aħna tkellimna ħafna mal-ħaddiema tagħkom anka fil-kumitat u naħseb li ma nistax ikun li aħna dejjem noqogħdu nparlaw biss ma nħedux azzjoni dan il-Parlament bosta drabi talab lill kummissjoni Ewropea sabiex toħloq sistema illi aħna naraw illi permezz tagħha ngħaddu minn analiżi l-antibiotiċi l-medicina antimikrobjal ġdida Iżda rridu naraw li nirregolaw mod tajjeb din il-mediċina nkella ninsibu f'sitwazzjoni u kien hemm il-biraħ espert li qalli illi l-ebda mediċina ma ħatibqa tagħmel effett. U ilna ħames snin niddiskutu kif aħna rridu naraw li fis-suq ikun hemm antibiotiċi ġodda iżda li jkunu regolati b'mod stret ħalli mhux ikunu qegħdin jintużaw bla bżonn. Jiena tkellmt ma' Sinjura Grostet kollu anke ma' Sur Juncker, il-Kummissjoni manda l-ebda pjan illi toħroġ bi proposta leġislattiva propju fuq dan il-punt. U jiena kont ixxukjat ukoll meta smajt illi l-Kummissjoni Ewropea deċidiet li sa' Ġunju tas-sena d-dieħla mhux ħajkun hemm proposti leġislattivi. U mhuwiex maħsub illi minn ġunju l qoddim ħajkun hemm proposta fuq dan. ġifiri fit tliet snin li ġejjin aħna maħniex ħanamlu l-ebda tentattiv biex nippruvaw niddiskutu nsolvu din il-problema u naħseb illi allura aħna ħanqogħdu nistennew biex l-affarijiet jimorru għallar u n u jibqgħu imutu minħabba li m'għandhomx rezistenza, jew ħanaraw li ħajkonna sistema permezz tal-ħidma tal-ema illi ħa twassal għal ħolqien ta' sistema għall-approvazzjoni ta' antibiotiċi ġodda. Hemm nies li qegħdin imutu aħna u hekk qegħdin sempliċement noqogħdu nparlaw fil-vojt. Grazzi ħafna Mirjam Dallis għall-Sandi. Grazzi ħafna Sur President, u grazzi ħafna professura Zid tal-li qiegħed għawek u tal-li qed ittina aġġornament ukoll ta' dak dwar dak illi qiegħed jiġri fuq iċ-ċaqliq tagħkom. Nifhem u naf li dinja hija biċċa xogħol kbira likom naħseb li l-ikbar biċċa xogħol illi kelkom tagħmlu minħabba li skeda verament limitata u timetable li qed titfa' ħafna pressjoni fuqkom intom ettu illi jista jkun illi mhux ħajkolkom laqqas bini fejn intom tistgħu tiċċaqalqu għal-bidu li eh, forsi jista jkun lessa kemm intom tidu tiċċaqalqu. Issa, minħabba li dan li intom tidu tiċċaqalqu minn Londra, intom tidu torganizzaw il-fat li ħatmorru Amsterdam u fl-istess sin tidu tkomplu torganizzaw xogħolkom, jiena nixtieq inkun naf jekk u qed isir xogħol fuq pjan B jekk possibilment ma tistawx intom tiċċaqalqu lejn bini f'Amsterdam sad-data illi hija stipulata biex intom titilqu minn Londra u jekk intom għandkom dan il-pjan B tista' tgħidilna iktar fuq dan il-pjan. Issa parti mill-fatt li jintom beħsibkom tiċċaqalqu nixtieq illi nsaqsik numru ta' mistoqsijiet fuq eh, dan is-suġġett li huwa pjuttost sensittiv u nixtieq illi nsemmi wkoll xi ftit punti illi issemmew fuq il-residenza eh, antimikrobjali li huma verament importanti għal dan il-kumitat din xi ħaġa li verament hija importanti, hija xi ħaġa li tħassibna ħafna il-kol kemm aħna qegħdin nitkellmu ma' professjonisti differenti, ma' esperti differenti li jistgħu jagħtuna iktar ukoll informazzjoni fuq il-problemi li n-esperienza u istanka jekk inħarsu lejn l-istatistika tistgħu tirrealizzaw kemm hija kbira il-problema. Pereżempju fl-Unjoni Ewropea biss qegħdin naraw illi li jammar diġa edha e, tqum xi wieħed punt ħames biljun euro li hija ammont kbir ta' flus u anke jekk aħna nħarsu lejn dak li għatijt il-bank dinji fuq li jammar, għaddin naraw li dawn l-infezzjonijiet ħajkunu responsabli għal elf persuna illi jitilfu ħajitom. Allura tistaw tifmu għalfejn Dan huwa suġġett importanti ħafna lina u għal-qalbna din naħdmu fuq rapport ta' inizjattiva propju sabiex nistabilixxu pożizzjoni fuq eh, l jemmar. Nixtieq nkun naf jiena eh, lema kif qed tikkonsidra dan kollu. Wanka anke minħabba l-fatt illi l-pazjenti qegħdin jaraw illi dan huwa l-iktar sors importanti ta' informazzjoni u għandna ħafna tobba li qegħdin jaturu l-antibiotiċi l pazjenti tagħhom mingħajr problemi u jagħmluha fuq bażi legorali. Mistoqsi oħra jek permetti li nixtieq li nifoka fuq ir-regolament tal-esperimenti kliniċi. Qegħdin nistennew li din tidħol fis-seħ minħabba li jekk kif nifhmu l-affarijiet aħna l-emer il lema tistabilixi database, aħna naħsbu li dan huwa regolament importanti ħafna biex nistimulaw riċerka ġdida iżda anka biex niżguraw li jkun hemm iktar trasparenza wkoll nishtiq nkunu nafu lema f'liema stadju tinsab fuq dan ir-regolament fuq dak li nistenne nistennew aħna u forsi jista' jkollna timetable li sa din id-data jista' jkollna aktar informazzjoni finalizzata nishtin sasik mistoqsija u kol il proposta dwar l analisi tal-teknoloġija fil-kura tas-saħħa jien naħseb li le għandha rwol importanti f'dan kollu u nixtieq nkun naf jekk intom tasbu li li ma għandix rwol f'dan kollu u x'tib ta' rwol dan jista' iwassalna e, biex eh, naraw li jintom ikolkom fil-kuntesta din l-analizi li għedha si. Grazzi ħafna. Issanna l-professur Bjorn Lemery kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Naħseb li din jasena mish tas-soltu minħabba illi ir-Renju Unit iddeċidew li jitilqu mill-Unjoni Ewropea u bħala konsegwenza ta' dan l-ema ħajkolla tiċċaqlaq minn Londra l-Amsterdam. U din hija problema kbira anka għad-direttur eżekuttiv u għall-ħaddiema tal-ema. U kif narom jien l-affarijiet ikolli ngħid illi gwidu rażi l-ħaddiema tiegħu għamlu dak li setaw biex jaraw illi huma jiċċaqalqu. u Minajr ma u wis eh, iktar problemi kien impossibbli li naraw eżattament x'se jiġri iżda il-fatt li qed jaċċettaw din il-kompożizzjoni naħseb li din verament hija xi ħaġa illi kellha tkun ikkonsidrata u aħna verament konna din nikkonsidraw. U anka biex inkomplu namlu x-xogħol f'dan kollu fil kontesta dan kollu konna din nitkellmu wkoll fuq ir-residenza antimikrobjal dan huwa xogħol irid jitkomplu. Grazzi ħafna l komissjoni Nantu l-kelma l-Komissjoni. Could reply on some of the points, you know, that they were raised, but may... Nista nwieġeb fuq xi mistoqsijiet li smajna, imma forsi jkun aħjar li l-intervjeni wara li nisimgħu s-surrażi. Lele il-professur ser jala id-diskussjoni, ġifiri jek mandekx kommenti, għajdinna jek. Nista' rikkommenta fuq xi punti speċjalment fuq dak li tqal fuq il-resistenza kontra l-mikrobi. L-AMR hija priorità għall kummissjoni u hemm pjan li huwa abbażat fuq approċċ partikolari biex nindirizzaw ħafna mill-kwistjonijiet fosta anka l-iżvilupp u l-investiment ta' f'antimicrobials ġodda. Eh, aħna qed ninvestu f'dawn il-mediċini imma fl-istess ħin nafu illi minħabba fin-natura tal-antibiotiċi Forsi irridu nesploraw modell ta' negozju ġdid u qed nagħmlu riċerka f'dan ir-rigward. Hemm ċertu proġetti li għaddejjin qed naraw nistgħu nitalmu minnhom u dan kollu hemm semmi fil-pjan tal-Kummissjoni. Amma um, uh, Ok, Peter. Grazzi ħafna. Peter fil-qossor. Iva, mela, peress li għanna ftit ħin, xtaqt nidħol ftit iżjed fid-dettall. Is-sur razi u smajna xtud razi, smajna r-rappresentanta tal-Komissjoni, ħna naturalment il-pjan rajnieħ u smajna eh, smajna da kollu li għattu, naturalment il-Komissjoni iva tagħmel eh, investigazzjoni, riċerka, imma ma wassalx għal proposta leġislattiva. Hemm bżonn li niċqal ftit anke li jemmej għaliex l-ismajna ma il komissjoni huwa illi sa illi minn ġunju ta' sena diħra l-qoddim mhux ser jibgħu joħorġu proposti leġislattivi mill-Kummissjoni u mhux ser ikun hemm proposta leġislattiva biex nindirizzaw din il-problema ġifieri fit-tliet snin li ġejjin ħajibqaw imutu n nies minħabba l-fatt li mhux ser nkunu qegħdin nindirizzaw din il-problema. U allura il-pjantazzjoni ħafna paroli imma ma naħsibx li fih dak kollu illi huwa meħtieġ u minn mindu kien sar komissarju Kajtanen f'matul l-Komissjoni ta' Juncker ma ħarġitx laqas proposta leġislattiva waħda f'dan il-qasam. Iddiskutejna biss fuq il-sede tal ima ma dak għal dibattitu apparti. Jiena qed nistenna illi ikun hemm dikjarazzjoni ċara forsi mhux minant il-Kommissjoni llum, imma li tama li surraża jista' jgħidilna li m'hemmx arfejn nistennew tliet snin biex dawn il-problemi jibdew jiġu solvuti. U li tama li l-Kommissjoni tressa proposta matul dan il-mandat il-Parlament u l-Kunsill għax ma nistax jibqgħu nistennew. jivajna fil-fatt l-istess ħaġa rid ngħid jgħid il-President. Issa il-moment tal-azzjoni. Surrazi, grazzi ħafna, President. Jina provajt nieħu tal ħafna mistoqsijiet u tħassib li smajta hawnhekk u xejn ma kienu sorpriża jiena ukoll għandi l-istess tħassib għan nipprova nagħmel mill-aħjar li nista' biex inweġibkom kif nista'. Mela, ibda mill-kwistjoni tal-EMR hija xi ħaġa li semmew it-tlet kellima. Jew l-erba kellima. Mela, dwar l-EMR u dwar il-Brexit, l-EMR hija waħda mill prioritajiet illi ħatib emmek kakosta kollox fuq il-pjan ta' kontingenza tagħna. Jiena mikrobiologista, ġifiri dan is-suġġett huwa partikolarment tal qalbi. Hija huwa suġġett li mhux tal huwa importanti għall-istituzzjoni li naħdem għalija imma nkalija personalment bħala ex xentist. Apparti mill-azzjonijiet uffiċjali li qed isiru, hemm ċertu azzjonijiet oħra li qgħu fil-mandat tagħna eh, taħt il-leġislazzjoni rilevanti u ta' azzjonijiet ilhom għadejn mill-2006 għanna strategija apposta b'linji gwida biex nimmonitoraw l-użu tal-antibiotiċi fl-Ewropa u hemm x'kienem hemm xi riżultati. Inizjattiva oħra li ħadna u li mhix jassew mhux ħażin għaliex kif qed intom irrit ikun hemm eh, strateġija b'saffi differenti, irrit ikun hemm inċentivi għal riċerka, inċentivi għal produzzjoni, il-prezzijiet tas-suq, kollox irridu nindirizzaw, imma għajn nifukaw fuq dak li nista' jkollna fett fuq, ġifiri ir-regolament. Ir-regolament għandu jiffaċilita l-affarijiet u mhux ikompli ixekkel il-possibilitajiet diġa limitati li għanna. Aħna edin f'kuntatt kontra kontinju ma l-FDA u ma aġenziji oħrajn u koll għalix eh, ħieġin affarijiet tajbin minnaħa tagħhom u il-regolatur qed jibda jaħdem anke fuq il-ftajim, qed nippruvaw naqsu kemm jista' jkun dewmien. Nafu illi il-provi kliniċi ġodda jistaw jagħmlu użu minn ċertu teknoloġiji ġodda, imma jista' jagħti il-każ ukoll illi hemm bżonn approċċ iżjed adattat apposta lihom. Hemm ukoll modi oħra kif nistgħu nassistu l-iżvilupp ta' teknoloġija moderna għan uffiċjal tal-EMA illi jissaħa pozizjoni uffiċjali fil-WHO u bekk eh, użjed faċli biex l-arfin tagħna nadduh lilhom u viċa versa il-lini gwida tal-EMA fuq talba ta' Sinjura Dalli daw l-lini gwida nistaw iva naplikawhom għal min ħarċa riċetti u anke l-veterinarji imma ħafna minn dak għaf il kompetenza tal-istati membri. Madankollu aħna ninkoraġġixxu u dejjem komplu naġġornaw il informazzjoni tagħna biex tin tkun tista' tintuża aħjar. Ma nafx hekk dan se jista' x'ser ikun possibbli fit-tliet snin li ġejjin. M'għandix informazzjoni addizzjonali apparti dik li għandhom il-WHO u l-OECD nista' ngħidilkom huwa illi li EMA mhix jal qudiem, mhijiex sejra lura. Iġifieri l-aħjar ħaġa huwa li ma nitilfux żmien imma ma nistax ngħidilkom x'kalendarju ser ikonna. Minix fil-pożizzjoni illi ngħidilkom. Issa, dwar punti oħrajn, hemm il-kwistjoni ewlenija ta' kif nistgħu niffinanzjaw ir-riċerka fit-tilqim u kif nistgħu nindirizzaw il-prezzijiet għoljien Naturalment, tina jiexħħġa ħaġa li miex influenzata minna biss, imma bħassoltu qed namlu mill ħer li nistaw biex nikkontribwixxu b'mod pożittiv sa fejn nistaw. Il-medicina preċiża, precision medicine, personal medicine sejħela kif trid, dika qed isir dejjem iżjed komuni u aħna qegħdin nappoġġawha billi ninvolvu ruħna sabiex nispjegaw aħjar u naraw li kunem iżjed provi sodi meta l-mediċina tiġi biex titpoġġa fuq is-suq. Qed nippruvaw insibu mod ukoll kif nippromuovu l-użu ta' reġistri biex ikonna s sistema kif niġġeneraw provi reali u dik huwa l-unika mod kif dawn il-mediċini mbagħad jistgħu jiġu rilaxxati ehm, b'approvazzjoni ikkondizzjonata. Imma il-prezzijiet jevolvu għaliex anka xogħolna jevolvi kiku il-modell tal-prezz ma jizviluppax ifisser li lanqas it-teknoloġija tagħna l-makkinarju li nużaw aħna ma qed jiżviluppa. Fuq l-HT engagement, kifet fid-diskors tiegħi, aħna għandna l-ola numru ta' qed niċċivu l-ola numru ta' pariri konġunti. U dan għandu benefiċċji kbar għaliex meta impoġġu madwar il-mejda ma naqblu kważi fuq xejn. Imma mbagħad wara jiena xina naqblu fuq madwar 60-70 fil-mija. Eh, huwa punt tatlu ma naħseb li huwa punt tatlu inkoraġġanti. X'inhi l-pożizzjoni tagħna tal-EMA fuq l-HTA? Aħna naħsbu li għandna nżommu l-maġġoranza tad-data għanna naraw li dik id-dejta tista' tintuża b'kemm jista' jkun b'mod kemm jista' jkun veloċi u effiċjenti. Jekk l-HTA tpoġġi qiegħda ma' mejda magħna fil-bidu tal-programm ikunu intitolati għal dawk il-provi illi ser ikollu bżonn aħna qed naħdmu mal-Kommissjoni f'dan ir-rigward. Naħseb l-aħjar ħaġa li aħna ma nibtlux l-irwol tagħna il relazzjoni benefiċċju riskju għandha ċertu limiti imma importanti li hemm ċertu affarijiet nikkonsidrawhom mill-bidu ta' tfassil tal-programmi tagħna għall benefiċċju tal-mediċina tal-pazjent u anke f'ġieħi sostenibilità. Dakka naħseb il-li huwa l-irwol tagħna f'dan il-qasam. ma nafx jekk eh, weġibtkomx biżejjed, naf li forsi kontu t-tistennaw iżjed minni. Nixtieq ringrazzja li l-Lemmer, Lembert tal- mm, tal-appoċ tijaw, huwa eh, kien parti anka fil-management board u dejjem ta' kritika kostruttiva, dejjem ipprova jgħajna. jiena il-klim tiegħu ninterpretaħ bħala apprezzament tal-ħidma tal-EMA u nirringrazzjah. Issa, fuq il- fuq il-binja iva mnalla għandi eh, min ifakkarni għawek. Iva, naħseb li kif tġa ġie mħabbar, f'Amsterdam ser eh, ikun hemm bżonn li tinbena binja ġdida għalina, il-pjan huwa li dina tkun lesta f'April 2019. Kmur se jizbal il-binja tkun lesta f'April tal-2019. Issa ġejna fruti binja temporanja. nil istanajt il komuwa huwa illi hemm żewġ teams qed jaħdmu hemm tim tal-EMA f'Amsterdam u hemm u ukoll ta' Olandiżi qed jaħdmu fl-EMA. Fil- laqa tal-Management Board nar l-erba li jmiss qed nistennew illi jittieħed l-ewwel pass uffiċjali. Pjan B ma nafx għandna sa pjan Z jekk tridu, imma il-pass ulterjuri nistaw naddu għalih biss jekk l-ewwel pjan ma jkunx ċar jew inkella ma jinqabilx ma jkunx hemm qbil fuqhom mill-ewwel. Dak li nista' ngħid għalissa biss xi ħaġa qed nara fiex jistgħu fakruni. It-timeline tal-regolament fuq il-provi kliniċi. Sissa mannix timeline f'moħna differenti minn eh, dik li prezentajna f'Ġunju. Qed namlu monitoraġġ kontinwu f'dan ir-rigward għandna l-appoġġ tal-Kummissjoni wkoll u issa teħlin fil stadju? fejn qed eh, niffurmaw il-network ta' databases kollha u għalhekk hemm ċertu komplikazzjonijiet. Meta nagħmlu it-testijiet tagħna, irridu nikkonsidraw li hemm dan hemm workflow enormi. E, Irid ikun hemm preżenti ir-regolamenti, ir-regolament fuq it-trasparenza, il-prova klinika nfusa, ir-regolament fuq il-protezzjoni tad-data u anka dak li għandu xaqsam mal-konfidenzjalità kummerċali, iġifiri, dan kollu irrit ikun konsistenti mal-funzjonijiet. Apparti minn hekk imbagħad hemm 28 sistema illi kollha jridu jingħaqdu flimkien. Jiġifieri meta ngħaddu għal fażi tal-użu, e, jista' jagħti il kas li mhux l-istati membri kollha jkunu sodisfatti u s-27 stat membru għandhom stennijiet differenti u koll. Apparti minn hekk, aħna ottimisti li ħankunu preparati fi żmien tajjeb, imma għalkemm forsi nkunu diġà bdejna niffunzjonaw sew, jista' il-każ il kemm xi stati membri ma jkunux lesti li jagħmlu l-konnessjoni magħna għaliex kun xie deċizjonijiet deċiżjonijiet li ma jkunux kompatibbli mal-workflow. Nitkellem fuq il-kumitati etiċi u anka approvazzjonijiet fuq livell lokali u reġjonali f'xi stati membri. Aħna ħanamlu l-aħjar il nistaw imma jistajt il il li meta nittestjaw is-sistema joħorġu eh, xi rekwiżiti ġodda. Allura, kif qed ngħid, it-timeline tagħna ma nbidilx għalkemm ser ikonna idea iżjed ċara fil-ġimgħat li ġejjin lejn il-bidu tas-sena d-dieħla nittama li ma nsejt xejn. Iva, grazzi ħafna professur. Jina, li nista' nagħmel għal inawgurali kull suċċess peress li m'għandniex punti oħrajn Kull ma fadalli huwa illi inħabbar li l-għali minn se tkun fil-11 ta' jannar fi Brussel u nirringrazzjakom il-koll. Grazzi.